il-kopja li ġiet akkużata dwar eh, blasfemija dan l-aħħar ġiet ikkundannata f'Marzu kien hemm violenza regolari kontra l-Kristjani kienu qegħdin jaħarqu il-knejjes u anki id-djar tal-Kristjani. M'hemm ġustifikazzjoni għal tali violenza, għal tali atti ta' violenza. u dawn il-każijiet qed iseħħu ta' kuljum. Dan japplika għal pajjiżi iżlamiċi u mhux eċċezzjonali fil-Pakistan. Hemm ukoll l-indiċi tal-Open Doors uh, dwar il-persekuzzjoni u l-prosekuzzjoni. Il-Pakistan fil-fatt huwa mniżel bħala tmien pajjiż fil-lista f'din il-klassifika kien hemm attak pexfwar, attak kontra knisja, fejn kien hemm 80 persuna li ndarbu. Walek nixtieq nitlob lill awtoritajiet Pakistani biex jifqu jagħmlu dawn it-tip ta' atroċtajiet u jemendaw il-liġi dwar il-profanità u jiggarantixxu li ċittadini kollha tal-pajjiż dawn is-sanzjonijiet ma jistawx jkunu ġustifikati u tali pali kastigi jiksru u kol l-istat ta' dritt. Grazzi tassew. Grazzi l-Onorevoli Bilan, issa nati l-kelma l-Onorevoli Repo għal-minuta. Grazzi sew, Sur President. Il-Pakistan jem liġi dwar il-profanità u f'dawn l-aħħar xhur fil-fatt kien hemm vari kundanni tal-mewt minħabba din il-liġi, ħafna każijiet fil-fatt isiru fuq livell politiku u jiġu motivati fuq livell politiku u hemm ukoll problem fuq livell reġjonali u jiġu diskriminati b'mod partikolari il-minoritajiet ta' Kristjani. Il-ġnus uda fil-fatt qal li din il-liġi għandha tiġi eliminata Il-libertà tal-espressjoni huwa dritt fundamentali tal-bniedem u għalhekk għandu jkun hemm limitazzjoni biss f'sitwazzjonijiet fejn ikun l-inmibede u diskriminazzjoni minħabba ir-reliġjon. L-istat mandux jiddeċidi kif wieħed kif iċ-ċittadini tiegħu għandhom jaħsbu. L-istat mandux isegwi l-estremisti, però sfortunatament il-kwistjoni ta' reliġjon saret problema globali. Iċ-ċittadini pakistani għandhom ikollhom id-dritt tal-informazzjoni, għandhom ikollhom il-possibilità li jesprimu il-ħsieb tagħhom. Soċjetà li tiddiskuti hija fundamentali għal pluralizmu. Grazzi tassew, grazzi lil kollega Repo għallon nagħti l-kelma l-Onorevoli Koroħla. Grazzi tassew, Sur President. Meta nħarsu li situazzjoni tal-Pakistan jina jidirli li ħafna drabi l-ksur ta' drittijiet tal-bnidem fil-Pakistan huma parti mill-kodiċi tal-Kostituzzjoni tal- tal-Pakistan u dan jidependi wkoll minn interpretazzjoni tagħhom u dan iwasal ksur ta' drittijiet tal bniem speċjalment dak li huma il-każi ta' profanità kien il-kopja kristjana li ġiet ikkundanata għal-mewt Dawn ġew allegament batu messaġġ SMS li jinsulta lil profeta Muhammad. Pero ma jider li din il-koppja ċaħdet responsabilta u dikirat li l-mobile li minnu ntbat l-SMS intilaf qabel ntbat il-messaġġ. U dawn il-kazijiet ħafna drabi mu minħabba rivalità fil-negozji tagħhom jew minħabba minħabba ejra. Jina tkellimt mal-kap tal-ġustizja fil-Pakistan u għal ma jrid ibiddel il-leġizlazzjoni f'dan ir-rigward f'din f'dan il-pajjiż. Il Madana kollu l-politiċi u ħafna persuni f'dawn l-istess reġju spiċċaw sfaw maqtula fil-karozza tagħhom stess allura qed iħossuhom persegwitat u ma jistgħu jagħmlu xejn dwar din il-biċċa xogħol. Grazzi l Revri Xak, grazzi tas-sew su President eżis kollegi, l-użu tal-profanità u liġi tal-profatina fil-Pakistan mhix konformi u dak li aħna nemnu li huma drittijiet universali tal-bniedem il-minoritajiet u l-persuni ma nemnux dawn il-reliġjon qed ibatu b'daw il-tip ta' deċiżjoni jtieħdu mill-qorti. Il-nuqqas ta' libertà tal l espressjoni tmur li lin u fil-fat il-ġnus maquda qed titkellem fuq dan mijiet ta' tim ta' unur eh, kienu bosta fl-2013 u għahna mistawx nikkonsidraw dawn l abużi f'vakum fi xejn. Dan l-axħar kien ukoll Eh, kwistjonijiet politiċi u għalhekk qed nitolbu kol il-gvern ta' Pakistan biex ibidlu il-moratorium fuq il-sentenza tal-mewt u koll eliminazzjoni tal-sentenza tal-mewt u anki biex telimina jew tnaqqas l-użu tal-madrasas biex ikun hemm biex jinċitaw il-mibeda u anki biex jirrevedu il-leġizlazzjoni kontra terrorizmu u leġizlazzjoni oħra. <clears throat> Grazzi ta' sew onorevoli Xaka, issa nagħti l-kelma l-onorevoli Susa. Grazzi ta' sew, Sur President. Huwa magħruf li hemm ħafna stabilità fil-Pakistan il-persekuzzjoni tal-minoritajiet reliġjużi fil-Pakistan hija xi ta' kuljum u mhumiex biss il-Kristjani li qegħdin jiġu persegwitati u li qegħdin ibatu ma kull tip ta' minoritajiet li qegħdin ibatu minn tedid ta' terrorizmu mewt jew qtil jew inkella qtil ekstraġudizzjarju anki imħalfin ġew maqtula u anki membri ta' l-Unjoni u mexxej tal-Unjoni u f'dan il-każ il-nisa aktar vulnerabbli ir-reliġjon f'dan il-pajjiż ta' sikwit tiġi użata bħala skuża għal violenza politika jew inkella minħabba eh, ejra jew rivalità fin-negozju. Issa huwa stmat li madwar 8000 persuna qed tistenna li eh, tinqata la sentenza għal mewt jew tistenna wkoll li eh, sentenza tal-mewt tiġi applikata. U għalhekk importanti li nafsu fuq u npoġġu pressjoni fuq il-gvern tal-Pakistan sabiex inwafqu din is-sitwazzjoni fejn ikun hemm persekuzzjoni tan-nies minħabba reliġjon tagħhom huwa neċessarju wkoll biex nitolbuhom li jippermettu libertà tal-internet sabiex bekk ikun hemm protezzjoni adegwata għan-nisa u rridu wkoll natu l-appoġġ il dawk in-nisa u rġiliet jiġġieldu drittijiet tal-bniedem fil-Pakistan issa. Grazzi tassew, issa nagħti l-kelma l-Onorevoli Kronberg. Grazzi tassew, Sur President, eżis kollegi, il-violenza tkompli isseħ fil-Pakistan ħan nikkondannaw kull qatt ta' violenza kontra l-komunitajiet ta' reliġjon partikolari u kull tip ta' diskriminazzjoni u intolleranza fuq eh, ir-reliġjon u twemmin. Il-gvern tal-Pakistan għandu bżonn jintervjeni sabiex jipproteġi l-vittmi tal- eh, ta' ħabar violenza motivata minn ħabba reliġjon, innaqsu kollu, anzi neliminaw l-inċitament ta' violenza u tal-mibeda. Aħna nħedġu lill awtoritat tal-Pakistan biex jagħmlu prosekuzzjoni ta' dawk in-nies li qegħdin jinċitaw il-violenza u anki li qegħdin jakkużaw b'falsi b'mod fals il-profanità ta' u irridu nevalwaw mill-ġdid il-labbozz fuq il-liġijiet kontra terrorizmu anki ndaħlu leġiżlazzjoni tal-NGOs. Vielen Dank, Frau Kollegin Kronberg. Grazzi tassew l-Onorevoli Kronberg. Issa, il-kellima fissem il-gruppi nat il-kelma l-Onorevoli Postel tal-Minuta. Sur President, il-Pakistan għandu storja verament diffiċli l-isem tagħha u akkumulazzjoni ta' itri li huwa artifiċjali daqs l-istat tiegħu fejn eh, meta l-Indja taħt l-Imperu Ingliż ġiet maqsuma bejn il-minoritajiet tal-Indu u il-parti tal-Indu bil-minorità Musulmana, mbagħad kien hemm relokazzjoni kbira ta' gruppi ta' reliġjon partikolari u dan kellu konsegwenzi kbar u għadna il illum daw il-konsegwenzi, però ma nistgħux naċċettaw il-fatt li jkun hemm violenza ta' dan it-tip u mhux biss bejn il-Musulmani u l-Indu, imma bejn il-forom differenti tal-Iżlam, imma anki mod speċifiku kontra l-Kristjani. Eżis kollegi, jena nishtiq najt mod ċar, aħna ovvjament favur il-libertà ta' reliġjon għal kulħadd, però Min jekk mhux aħna l-Ewropej u xħan naħdmu bħala eh, protetturi tal-Kristjani. Dan huwa wieħed mill-għannijiet ċentrali tagħna u għalhekk aħna rridu nilħu dan ix din il-mira għaliex din hija parti importanti biex niġġieldu dawn l-atroċitajiet fil-Pakistan. Issa nagħti l-kelma l-Onorevoli Messerschmidt għall minuta Grazzi ta' sew sur President, ovvjament dak li jseħ fil-Pakistan huwa ferm importanti huwa ta' tħassib kbir meta naraw il-ksur ta' drittijiet tal-bniedem, kif ġim semmi mill-kollegi tagħna perdi mhix ħaġa ġdida, l-kwistjoni kbira li qiegħda taffaċċani u dak li nistgħu nagħmlu f'dan il-Parlament Ewropew. Jiena naħseb li huwa l-Kunsill tal-Ministri li tieħu azzjoni mill-perspettiva politika aħna deputati tal-Parlament, aħna maħniex nis li qed aħna nis ma nistawx namministraw l krizi differenti madwar id-dinja kollha, aħna nistgħu naraw x'inhu jiġri fl ukrajina u naraw x'jiġri wkoll fil-Pakistan. Issa l-aħjar ħaġa u li l-Pakistan jitlob lill-gvernijiet nazzjonali biex jieħdu azzjoni aktar milli nitolbu lil kummissarju li ma tantx jista' jagħmel xogħol biex jindirizza din il-problema. U għalhekk jiena naħseb li hawnhekk jiddependi mill-gvern eletti li jerfgħu responsabiltajiet tagħhom. Ovvjament, aħna ma namnux ħsara li nitkellmu dwar, però ma il-gvernijiet li jridu jieħdu azzjoni, issa nagħti l-kemm l-onervu li kelli. Sur President, jiena naqbel mal-kollegi tiegħi meta niġu għal li kundannaw dawn ir-liġijiet dwar il-profanità fil-Pakistan u ta' din kienet is-sitwazzjoni anki qabel il ġi imwaqqaf dan l-istat fis-sebajnijiet. Però fit tmenin dawn il-liġijiet mbagħad ġew msaħħa. Meta is-sentenza tal-mewt ġiet introdotta anki għal profanità. Fl-2013 bosta nies ġew ikkondannati għal dwar profanità l-akkuża ta' profanità u hemm 17 il persuna qed tistenna sentenza tal-mewt u 20 persuna li għandhom sentenza ta' ħajja l-ħabs. U għalek aħna rridu naraw x'namlu biex intemmu din is-sitwazzjoni, speċjalment l-introduzzjoni ta' mod kif nistaw naħsbu mod ġdid f'dan il-qasam tal-Pakistan, grazzi. Kollegi Kelly. Grazzi ta' sew, Sur Kelly. Inti tixtieq taċċetta mistoqsija minnħata Sur Possilt, Sur Possilt. Eh, propjament il-mistoqsija kienet tas-sur Schmidt. Mela, sur, sur Messerschmidt, taċċetta din il-mistoqsija, il-President jgħid Iva. Sur Posselt. Iva, nixin namil mistoqsija sur Schmidt, għalfejn u qed juża din il-kwistjoni tant importanti bħala skuża biex jattakka l-Unjoni Ewropea. Il-Kummissjoni Ewropea mħatura mill-Parlament Ewropew taħdem tajjeb ħanma jaħdbu il gvern eletti mill-parlamenti u għedin fil-parlamenti nazzjonali. L-Unjoni Ewropea għandha aktar valura li xtrappreżenta l-valur sħiħ tal-Unjoni Ewropea u mhux mistat wieħed biss. Sur Mesher Schmidt. Prometenti tipparaguna jekk tixtieq dak kollu li għamilna aħna u dak li jistgħu jagħmlu fil-parlamenti nazzjonali nasab għazzaw nibdew niparagunaw Jien naħseb li fih dan il-gruppi kollha meta aħna naraw il-xogħol ta' l-EAS nistgħu ngħidu li dan din ma ħadmitx u fil-gruppi kollha għandna din l-opinjoni, però fuq il-livell nazzjonali kien hemm riżultati ma f'sekli li sħaħ kien hemm riżultati. Issa minn mindu għandna l-EAS jien naħseb li hemmhekk għandna ħela ta' flus ma tagħmilx ħafna xogħol u laqas għandha leġittimata, laqas. Issa naddu għal proċedura taħt il-KGDI. Għanna aktar ma mill nistaw nippermettu jkolli najt. U għalek ser naraw x'nistgħu nagħmlu l-Onorevoli Jager. Grazzi tassew, Sinjura President, Kummissarju, Ziz kollegi il deċiżjonijiet fil-qorati rigward il-profanità hija xi ħaġa li aħna nikkondenaw bisħieħ il-protezzjoni tal-minoritajiet, speċjalment il-minoritajiet tal-reġjun partikolari huwa waħda mill-linji gwida prinċipali fil-politika sterna tagħna il-Kristjani ta' sikwit kunu soġġetti għal teddit u persekuzzjoni u diskriminazzjoni u l-Unjoni Ewropea tittati reazzjoni ta' mod maqut aħna nixdu kull tip ta' forma ta' estremizmu, speċjalment f'pajjiż tant importanti bħal Pakistan li huwa konsidrat bħala re, seta reġjonali influenzjali u għalhekk għandu jagħti eżempju biex jipproteġi minoritajiet u anke meta nqisu l-viżavi kwistjoni fl-Afganistan, il-Pakistan għandu rwol importanti x'jaqdi. Jekk aħna niġġieldu biss flimkien kontra l-estremizmu, b'dak il-mod unsaħħu l-libertajiet ċivili, b'dak il-mod biss il-Pakistan ikun jista' jissaħħaħ. Jekk aħna ikolna rikonċiljazzjoni f'dan il-pajis, bekk ikun qed jibgħat sinjal ċar l pjata tal azja u dan għandu jkun lan tagħna. President dan huwa l-akkar l-aħħar diskors tiegħi wara 15 sena fil-Parlament u nixtieq nirringrazzja lilek sur President u l-kollegi tiegħi l-kooperazzjoni eċċellenti li kellna u jekk ġobkom bqgħu iddefendu drittijiet tal-bniedem. Grazzi tassew. Grazzi uffisa mill-Parlament Ewropew nawgura jkun suċċess għal-bqija tal-futur tiegħek. Issa l-Onorevoli Jugle il-persekuzzjoni fuq profanità bażi ta' minoritajiet ta' reliġjon huma ta' verament jħasduna. Il-gvern tal-Pakistan fl-2008 u meta nqisu situazzjoni tal-minoritajiet ta' reliġjon għada waħda prekarja. Il-każijiet insemmija fil-rekomandazzjoni insibu li hemm ksur kbir fil-libertà tal-ħsieb, kuxjenza u reliġjon parti minn hekk is-sitwazzjoni tan-nisa li kollhom li jiġu sforzati fi żwieġ jew inkella jinqatlu mħabba l-unur, jaxaġa li ma nistgħux naċċettaw. Il-gvern Pakistan irid jisħabbar l-isforzi tiegħu biex jisfida dawn iż-żewġ affarijiet Tidla fil-leġizlazzjon biex jassikura li mhux biss ikun hemm prevenzjoni ta' reati ta' violenza fuq ir-reliġjoni ma minħabba wkoll prosekuzzjoni tal-perpetratu ta' min jagħmel dawn il din il-violenza. Irid tkun hemm titjib ukoll fil-qasam tal-edukazzjoni u nibdew bl-iskejl ta' skej reliġjużi għaliex inkella dawn il-ġenerazzjoni tkolla tan-nisa se jiġu sagrifikati, grazzi. Vielen Dank, Frau Kollegin Zum Abschluss des Catch the Eye Verfahrens Frau Kollegin Hiebner. Grazie ħafna. Is-Sinjura Hubner, l-Honorable Hubner Grazie ħafna President, Komissarju. Illum edin nitkellmu dwar pajjiż illi introduċa il pina tal-mowt ibbażati fuq il-profanità. Mem lebda post ieħor fid-dinja fejn xaħat jista' jakkuża lil ġar bil-profanità u b'dan il-mod jivvjola jikser id-drittijiet tal-bniedem. Ma nistawx nippermettu din it-tip ta' liġi palissa il-Pakistan qed introduċu restrizzjonijiet fuq il-minoranzi kollha reliġjużi li nsara ma jistawx jeżerċitaw il-twemmin tagħhom u rridu nuru b'mod ċar u ngħidu li dawn il-prassi din il-prassi mhijiex mhijiex aċċettabbli. Grazzi ħafna lill-Sinjura Hubner. Issa, naddu għal-Kummissarju biex jgħal id-dibattitu. Grazie ħafna President, onorevoli membri. Il-situazzjoni tal- minoranzi fil-Pakistan hija fuq qudiem net um, fil-aġenda tal-Unjoni Ewropea fir-rigward ta' drittijiet tal-bniedem. U aħna għajjimnija din mal-gvern tal-Pakistan l-attakki li qed isiru fuq kull tipi ta' gruppi ta' minoranza u l-liġi kontra il-profanità il profanità kollha huma e, diskussi fi dialogu eh, mal-Pakistan anka fi żjara ta' Kathy Ashton e, meta din l-taqet ma' il-Prim Ministru Aziz u diskuti dawn l-affarijiet miegħu. U aħna ħanidu kull opportunità biex niddiskutu dan is-suġġett Fil-Pakistan hemm palissa għaddejjin attakki ta' estremisti fuq dawn il-gruppi ta' minoranza e, anka kontra in-nisa, l-tfal, il-bniet u l-iskejjel tal-bniet. E, dini tip ta' violenza u kwalinkwa ħaġa li tamilla possibli t-tiġi irridu niġildu kontra taħħa il-żazax sfortunatament huma miftuħa għal um, għal miżuri bla skruplu minn naħa ta' minn eh, ta' gruppi eh, radikali. Huwa fl-interess tal-Ewropa u anka tar-reġjun aktar wiesa biex um, Eh, napoġġaw lil dawk iċ-ċittadini tal-Pakistan li jridu mm, jaraw aktar demokrazija f'pajjiżhom. Huwa importanti illi ninvolvu ruħna mal-Pakistan b'dialogu anka b'involviment prattiku. Fil-fatt aħna wkoll qed nagħmlu ħanamlu proġett biex eh, mm, eh, nużaw il-medja, il-kultura u l-edukazzjoni u uffiċini pubbliċi um, eh, li il-kol jitkellmu fuq din il-kustjoni. Hemm bżonn ukoll ta' revizjoni leġislattiva u mekkaniżmi adattati biex eh, jiġu indirizzati daw l-attakki. U eh, l-Unjoni Ewropea qed titlob li jkun hemm l-infurzar tal-liġi u anka l-bidi tal-kapaċitajiet um, u aħna nappoġġaw permess l-assistenza tagħna l-edukazzjoni fil-pajjiż biex um, ikun hemm aktar tolleranza. Aħna inħossu illi eh, l-Pakistan għandu jiġi inkluż anka eh, eh, fil-programmi tagħna biex isir progress fil-pajjiż u jkun hemm rispett ta' drittijiet tal-bniedem. Dawn il-punti tal-libertajiet um, fit-twemmin u fir-reliġjon u il-protezzjoni u l-ħarsien ta' ċittadini u tal-insara u ta' tfal u tan nisa u ma kolla punti illi aħna nibqaw eh, nitkellmu, niddiskutu, nġildu eh, għalihom. Grazie ħafna. Vielen Dank, Herr Kommissar Almunia. Zur Geschäftsordnung, Herr Kollege Sonik. Oui, Monsieur le Président, parce que je crois qu'on a un dizaine. Grazie ħafna, President. Minħabba illi dini l sezzjoni, forsi tista tippermetti illi um, e, ikonna naqar iktar uh, ħin fil-KGDI, għaw mux ħazin fil-awla biex ikollhom ċans jitkellmu jekk ikunu jixtiequ. Jiena eh, ma stajċ natikom il-ħin, għax tiġa um, hemm għandna żewġ proċeduri oħra tal-catch DI u għalkemm din l-aħħar ġurnata ma nistawx inġebdu il-ħin sal-aħħar. Eh, eh, jiena ħanżomma l-ħinijiet il-ħinijiet skedati. Hemm sitt uh, mozzjonijiet ta' rezoluzzjoni u um, dawn nifutaw wara eh, li nispiċċaw mid-dibattitu fuqhom. Issa immiss il-punt tas-Sirja u l-gruppi vulnerabbli f'dan il-pajjiż. L-ewwel